Grazzi, Signora Quisthood. Dan il-punt ser nivvotaw fuq u għada f'nofsinhar u ngħaddu għall-aħħar punt għall lejla li huwa mill-ġdid rapport ta' Sinjura Quisthood Roħol fuq il-politika kummerċali komuni nadilek il-kelma għal erba' minuti. Grazzi, ħafna, Signor President. Dan huwa rapport ta' Omnibus One hija dwar parita kummerċali u il-proċeduri l-ġodda fi rigward ta' dispożizzjonijiet il-ġodda ta' Trattat ta' Lisbona artiklu 200 u u design. Bit-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew bħalissa għandu vuċi f'kwistjonijiet kummerċjali u din mhijiex xi ħaġa li parlament ieħor eh, jista' jibbenefika minnha f'dan il-form il-modell huwa l-Kungress Amerikan u mhux il-kollegi tagħna fil-kapitali tagħna. Sissa il-politika kummerċjali Ewropea kienet aċċettata mill proċedura tal-komitoloġija u fil-fatt din ir-regola speċjalista wafqet, spiċċat deċiżjonijiet fil-politika kummerċali bħal fuq oħra politiċi fl-Unjoni Ewropea jaqgħu fidejn il-Kummissjoni. Iżda il-Kummissjoni ma tistax tieħu dawn id-deċiżjonijiet ehm, ehm, um, vacuum. Il-emendi li qegħdin nipproponi f'dan ir-rapport se jiġu enfasizzati tal-wad. L-ewwel nett hemm ir-rispett tal-ftehim komuni, pereżempju l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill qablu fuq ehm, dan il-Common Understanding fejn l-applikazzjoni tal-atti delegati, legali applikazzjoni u tal-miżuri ta' implementazzjoni huma soġġetti għal mudell uniformi. Iżda sorpriża kbira għalija il-Kummissjoni ma ħadiċ dan in konsiderazzjoni fil-proposta tagħha u il rapport tiegħi għal daqstant għandu lan li jirrefletti dak li hemm fil-ftehim komuni. Tini ħaġa il rapport jirrikonoxxi atti delegati foqsma proposti mill-Kummissjoni u wkoll il-proċedura ta' pariri l-advisory procedure Aħna nikkonfermaw li l-proposta li l-proposta aħna nikkonfermaw fir rigward ta' proċeduri ta' implementazzjoni f'dawn il-każijiet. Iżda, hemm oqsma fejn dawn il-proċeduri ser ikunu twal wis. U għal daqstant għandna bżonn ta' proċedura differenti u aħna hawnhekk nissuġġerixxu l-advisory procedure. Fir rigward tal-proċedura konsultazzjoni, Għallan nikkonfermaw il-proposta tal-Kommissjoni biex bekk eh, flok konsultazzjonijiet li mhumiex meħtieġa iktar u il-proċedura tal-bidu eh, tal-proċedura eh, tal-antidumping per eżempju aħna jkollna informazzjoni obbligatorja deadlines għal l-anti-dumping jew inkella għal proċeduri anti-subsidy m'għandhomx jesplojtaw il-massimu ta' WTO għaliex inkella il-msiħba fl-industrija u l-msiħba kummerċali rrit ikunu liberi li jippjonaw fuq medda twila ta' żmien u għaldaqstant dan ifisser li l-miżuri tagħna għandhom ikunu iktar effettivi. Aħna għaldaqstant nippjanaw li jkun hemm tnaqqis fid-dati ta' skadenzi u dejjem huwa possibbli li jkollna l-waivers. Koll f'ħafna regolamentazzjonijiet ir-rapport jirrakkomanda li Ehm, għandhom jiġu inklużi l-obbligu li l-Kommissjon tirrapporta l-Parlament u l-Pubbliku Ġenerali u l-importanza ta' dan kollu nistgħu narawha fid-diskussjoni fuq il-proċedura tal-akta ma kienieċ proċedura trasparenti aħna qed ngħixu fi żminijiet tal-internet u għal daqstant aħna ma nistgħux sempliciment jiffurmaw b'dan il-mod. Ir-rapport għaj jirrifletta t-tibdiliet fit-Trattat ta' Lisbona. U dan huwa rapport u politiku ħafna hija kwistjoni politika importanti. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, lill-Kummissjoni, Eh, nirringrazzja l-rapporter. Grazzi. Tiena la palabra l commissario Cholos. Merci, uh, Monsieur le Président. Grazie l commissario Cholos. Grazie President, Mil bidunet permetti li nejt illi il De Gucht. ma jinsab xawnek, jinsab imsifer u arċiva l-informazzjoni dwar l-agenda tar twis ma setax jibda l-agenda tiegħu biex ikun preżenti hawnhekk kif xtaq illi jkun. U għalhekk huwa talabni illi niġi hawnhekk u nitkellem dwar din il-kwistjoni fisem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja l-rapporter u koll ix-shadow rapporter, is-Sur Mareira kif ukoll lill-membri l-oħra tal-Kumitat Internazzjonali tal-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali. Din hija proposta importanti għaliex dan huwa l-ewwel u l-iktar pass importanti biex nallineaw il-leġiżlazzjoni attwali dwar il-politika tal-kummerċ ma' reġim il-ġdid, iġifiri l-atti li implementaw u l-atti id-delegati. Il-Kommissjoni tinsab ħerqana ħafna li taħdem mal-Parlament mal-Kunsill biex ittem l aktar fis possibbli din il-kwistjoni hemm ħafna emendi illi ser tivvutawhom din il-ġimgħa u ovvjament jien ma nistax noqgħod nikkummenta fuq kull emenda. Dan huwa kompitu dettaljat illi eh, ta' minn wieħed jagħmlu permezz ta' trilogu. Ser nagħti xi kummenti ġenerali Pala prinċipju, il-Kommissjoni tista' taċċetta l-emendi kollha illi jissuġġerixxu il-proċedura ta' konsultazzjoni għal azzjonijiet ta' tħejjija, l-miżuri ta' tħejjija. Il-Kommissjoni tirrikonoxxi li l-atti delegati għandhom jiddaħlu regolament dwar il-miżuri ta' salvagwardja provvizjonali għat-Ċina. It-tielet net, il-Kommissjoni tixtieq tirringrazzja lil dawk illi faslu emendi dwar l-anti-dumping aħna naqblu ma l-ispirtu ta' dawn l-emendi illi jipruvaw jindirizzaw kwistjonijiet ta' timetable ta' kalendarju fi rigward ta' kwistjonijiet ta' anti-dumping. Iżda hawn xi problemi hawnhekk, problemi prattiċi u problemi legali. Il-Kummissjoni tittama li jsib mod effettiv kif tindirizza dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Skont id-diskussjonijiet illi ser ikun hemm fost tliet istituzzjonijiet wara il-vot li ser jittieħed fil-Parlament dwar dan ir-rapport, il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja lill parlament għal ħidma li huwa għamel sissa. Aħna ninsabu ħerqana illi nkomplu naħdmu flimkien biex din il-kwistjoni inkunu nistgħu nagħlquha mill-aktar fis possibbli. Grazzi President, grazzi rapporter għal erbohra Grazzi ħafna, Kommissarju. Naddu sal-gruppi. Grupp Popolar, l-Onorevoli Kaspari. Presidente, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke... President, kollegi, hija ħasra illi dan id-dibattitu hekk importanti qed isir daqshekk tard bil-lejl. U il-kummissarju relevanti u il-pubbliku ġenerali mhuwiex preżenti hawnhekk Mux għetin uħal fi kummissarju, ma jina nikun dan naħdan il-fat għalix dan il-rapport jitkellem dwar ħafna kwistjonijiet illi tant ilu jġilet għalihom il-parlament dan l-aħħar deċenju b'mod partikolari fis-settur tal-kummerċ internazzjonali U għalek, dan mux moċira ta' kif għanna nindirizzaw dibattitu. Il-rapporter u l-kollegi l-oħra ħadmu għatieħ fħafna oqsma biex jimplementaw it-trattat tal-Lisbona fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali. Kif għal kummissarju il-bilanċ ta' poter illi aħna issa għanna minn Deċembru 2009 permezz ta' l-Omnibus Din hija xi ħaġa unika fid-dinja. Dan huwa rwol uniku għal dan il-Parlament. Forsi jeżisti f'xi pajjiż individwali imma jekk naraw pereżempju l-parlamenti eh, viċini dak tal-Ġermanja. Din hija xi ħaġa illi il-Parlament tal-Ġermanja qatt ma kellu fil-politika barranija u ta' sigurtà tiegħu jew bnadi oħra, għalhekk jiena ninsab grat ħafna lejn il-Kummissjoni għall approċ tagħha li tnaqqas id-deadlines fuq smata anti-dumping u anti-subsidies. Jina grat ukoll illi intom ħdimtu ħafna f'dan il-qasam. Sinjuri, nittama illi fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni tal-Unjoni Ewropea u bispirtu ta' responsabilta illi aħna għanna bħala parlament aħna issa ma nisabux pozizjoni illi nistaw nil-mentaw kif konna qabel 2009, issa għanna responsabiltajiet, referejna għal akta, irridu nerfaw dawn ir-responsabiltajiet u nuru illi aħna nistaw naqdu dmirna. Għandi kumment jek permetti li President li huwa importanti għalija. Aħna irridu naraw illi l-Parlament Ewropew jagħmel dak kollu li jista' biex l-amministrazzjoni tagħna tkun tista' tindirizza dawn il-kwistjonijiet ta' komitoloġija blaħjar mod fil-ġejjeni biex aħna nkunu nistgħu ta' bilħaq nerfaw dawn ir-responsabiltajiet li għandna u nwettquhom. Issa fisem il-grupp SND minuta u nofs onorevoli Moreira. Grazzi tassew, President. Issa Il-Parlament illu jindirizza din il-kustjoni ta' politika kummerċali komuni fl-Unjoni Ewropea u s-sardu naraw ukoll l-att delegati wara trattat ta' Lisbona. Ejjew niftakru dak il-intqal fejn il-Kummissjoni jista' jkollha seta leġislativa permezz ta' atti delegati li huma soġġetti għal kontroll u monitoraġġ tal-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huwa fidejn il-Komissjoni u mhux il-Kunsill. U dan għandu jkun soġġett tal-istati membri u għalhekk huwa importanti illi ngħidu hawnhekk illi din hija kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea u mhux tal-istati membri. Il-politika trid issegwi il-metodu komunitarju, l-inizjattiva tal-Kummissjoni u l-approvazzjoni tal-Parlament u l-Kunsill. Irdu kunu stretti ħafna fi rigward tal-implementazzjoni ta' miżuri ġodda marbuta ma' Trattat ta' Lisbona. Irdu ngħidu żewġ affarijiet hawnhekk il-Parlament irid iżomm kontroll sħiħ tar-riżultati leġislattivi kollha tal-Unjoni Ewropea. Irdu nikwalifik dawk li jikkwalifikaw bħala għatti delegati dawk il-każijiet kollha fejn il-Kummissjoni għandha temenda jew tikkumplimenta l-atti leġislattivi. Fir-rigward tal-reviżjonijiet aħna ma nistgħux nippermettu li l-Istati membri jkollhom vito fuq is-seta eżekuttiva tal-Kummissjoni għaliex il-politika kummerċjali hija kwistjoni esklusiva tal-Unjoni. U għalek jekk huma jkollhom is-seta ta' vito din tista' tingħata biss f'każijiet eċċezzjonali. Din m'għandix issir ir-regola li huma jkollhom il-vito. Nixtieq nifraħ il-rapporter l-onorevoli Kristħot Roħol u eh, għal-ħidma tagħha u għal-kompromessi li hija nexxiela ssif dan il-proċess kollu kemmu. Grazzi issa fisem liberali u demokratiċi l-onorevoli Kochmerin għal minuta u nofs. Grazzi President, Sinjuri. Min, mit-trattat ta' Lisbona kollox imbidel fil-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni Ewropea għanna bażi legali ġdida, saw din naraw biċċar fil-Parlament Ewropew qegħdin naraw il-konsegwenzi ta' din il-bażi legali ilha. Dak li qed niddiskutu issa hija xi ħaġa li forsi mal-ewwel daqatajn tidher teknika mens. Qegħdin nitkellmu dwar atti, delegati, miżuri ta' implementazzjoni li jiġu adottati fost l-oħrajn iżda wara dan kollu hemm interessi kummerċali veru u propri, per eżempju l-iskadenzi għal regoli ta' antidumping u l-miżuri ta' kontra sussidji. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ħafna flejjes, flejjes fuq skala kbira hemm il-kwistjoni ta' informazzjoni konfidenzjali l-aċċess għal dan huwa importanti immens Diġa semmet il-kwistjoni akta kieku ikonna il trasparenza mill-bidunet kieku kenna din it-trasparenza mill-bidunet u s-problema kienx ikonna daqsek diskussjoni daqskem kenna bħalissa nistaw biss nirringrazzjaw minn qalbna l-rapporter għaliex hija igwidatna f'din il-kwistjoni. Zammet irridni nifidea u aħna nittamaw illi aħna nitrattaw il-kwistjoni aktar għabbażi ta' dan it-tarif kollu li għanna. Grazzi, issa naddu għal-kellima li jmiss zewċ minuti l-Onorevoli Kostinger. Eh, bericht zur gemeinsamen Handelspolitik. President, dan il-rapport illi aħna nafuħ bħala omnibus wieħed dwar il-politika kummerċali komuni huwa sinjal importanti dwar l-involviment tal-Parlament Ewropew fil-politika kummerċali Dan huwa komplikat b'mod tekniku, imma ma rridux nisaw il-fatt li din hija kwistjoni tassew importanti. Ġi trattata mill-Kumitat Inta għal-bidu imbagħad mill-Parlament u aħna kellna insawru l-atti delegati u eh, dawk ta' implementazzjoni għal-ġejjien. Nixtieq nifoka fuq tlet punti illi fl-opinjoni tiegħi huma importanti li nqajmuhom. L-ewwel nett il-proċedura ta' eżaminazzjoni. Għandu jkun hemm approċ possibbli, għandna bżonn ta' proċedura maġla għal dawk in-nies li huma mill-quta imbagħad il-proċedura ta' konsultazzjoni illi abbandunajnija permesta ta' trattat ta' Lisbona Hemm kooperazzjoni mill-qrib fost l-istituzzjonijiet jew għall-inqas hekk nixtiequ illi naraw, hekk neħtieġu illi naraw. U importanti illi nidentifikaw jekk ikun hemm xi nuqqas ta' ftehimiet f'dan l-istadju hekk bikri biex imbagħad ikunu jistgħu jiġu indirizzati aktar tard. Dwar kwistjoni tal-iskadenzi illi nagħmlu l-affarijiet malajr u importanti u għaliex għalix dan ser jati aktar ċertezza l-imsieħba kummerċali tagħna. Kif jintqal fil-rapport, nistgħu nifrankaw xarejn hawnhekk jekk aħna inneħħu il-proċedura ta' konsultazzjoni l-antika. Jiena nilqa dan ir-rapport, jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għal kooperazzjoni eccellenti tagħha. Nixtieq nifirħilha ta' din il-kooperazzjoni. Grazie ħafna, Kastil, naddu issa għall-Onorevoli Lajfrit. <clears throat> Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Rapporter jinnaħseb li nistaw najdu li l-politika esterna u kommerċali tal-Unjoni Ewropea kienet suċċess. Dejjem kienet waħed mill-aħjar suċċessi. Hija kompetenza ta' unjoni u qed tiġi implementata b'oġġettività kbira. Wara trattat ta' Lisbona qed naraw li l-politika Ewropea hija eh, eh, l-Parlament Ewropew huwa leġislatur igwali fil-proċedura Għajna nassumi li l-politika eh, esterna ta' kummerċali tkun iżjed, ikolla iżjed suċċess. Huwa komplikat li wieħed ibiddel proċeduri preżenti fis-sistema ġdida. Imma għandna l-proposta omnibus one u tu u da flimkien ma' xogħol tar-rapporter aħna naxxinna nsibu sistema li bbija naraw fejn il-fiduċja fejn kontrollu fejn il-Kommissjoni tista' taġixxi sa fejnu possibli. Biex dak li ġara bakta ma jarġax jiġri. Grazie ħafna. Grazie ħafna su life fit, s-sena naddu għal-pur. Catch the eye. The high. Kull manna mill-lider u l-onorevoli Bassescu li tixtieq tkellem. Grazie ħafna, President. Għinna appoġġa dan eh, l-abbozz ta' rapport dwar politika kummerċjali komuni biex inkunu nistaw nallinjaw il-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet ma' s-sistema ġdida minn Lisbona l Hija ħaġa tajba li l-Kommissjoni qed tara li il-poteri ta' implementazzjoni qed jiżdiedu ma fl-istess ħin żid ukoll l-effettività politika tal-politika kummerċjali komuni u tipermetti l-Unjoni Ewropea tkun iżjed effikaċi barra. Il-Kummissjoni ħadet l-inizjattiva biex tisħaq tibdiliet li li saru minn minn daħal fisseħ il-trattat tal-Lisbona jinn appoġġa il-proposta tal-Kommissjoni biex tuża il-proċedura ta' eżami fil-maġġoranza tal-każijiet fej eh, ikun hemm eh, l-idea li ikun hemm eh, atti ta' implementazzjoni. Daw il-miżuri huma importanti ħafna U jiena kontent li għetna rada kollu għet isir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, jgħati Komissarju, jiena nixtieq nagħmel xi ftit kommenti tal-aħħar. Kif uh, wera rrit, kif wera dibattitu dan huwa kwestjoni ta' natura pjuttost teknika e, tkopri diversi taxxi fil dak għandu xaqsam il-kummerċ u l-politika kummerċ u dan jiġġustifika iż-żmien u l-isforz li ċar biex naslu għal konklużjoni. tini punt huwa il-Kommissjoni il-Kommissjoni hija favur l-abbozz reform tal-Parlament u u kontenta titħaddet fuq da matul trialogu. Il-kwestjoni ewlenija li tibqa hija l-maniera kif aħna ħan ġestjonaw l-istrumenti ta' difensivi ta' kummerċali. Eh, ħan fokaw fuq dan fil-trialogu. Jien nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għax-xogħol li għamlu fuq din il kustjoni u nżgurakom li konserju de għuħt impenjat biex jaħdem maqom fuq din il-kwestjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Komissarju, Rapporter biex jgħalaq. malajr u fil-qosor. Grazie ħafna l xadu Rapporter kif ukoll is-Sur l-għati reprezenta l-Kummissjoni u zgurawna l ħajahda u kan jkomplu jaħdmu f-spirtu tajjeb u jena l lura fuq dan għada għan votaw fuq l-emendi kolla, u jkonna l-votazzjoni aħħarija. Din dan huwa dossier importanti ħafna u importanti għalija li konna jkolli appoġġ eh, deċiżjoni fil-plenarja fuq rapport biex flimkien mar kollegi tiegħi nkun nista nidħol fit-trialogu pożizzjoni ta' saħħa. Nispera li nkun nistaw ntemmu fuq dan kemm jista' jkun malaj għax kulħadd huwa dispost u eh, jagħmel kompromessi u jkun flessibbli. Għandna nixtiequ naraw għafas leġislattiv ġdid u għanna bżon insibu postna b'da kollu. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni u lejli tajjeb. Grazzi ħafna. Istan nivotaw fuq dan għada fl-ofsenar. Il-seduta l imes tkun għada.